L-ewwel net ir-rapporter is-Sir Damas Maker minuta. Wat 1,2 miljoen kinderen door het Noord. Signori, illum 1.2 miljoen tifel u tifla edin eh, għaddejjin eh, minn Nigeria traumatizzati jaħarbu mill-attakki ta' Boko Haram id-drittijiet ta' tfal mhux qed jiġu mħarsa l-irda ta' ġenerazzjoni sieħa. Imma qed nitkellem ukoll fuq mal-President hawnhekk, Sur Buhari, ħares it-tfal tiegħek. Għax minkejja il-flus kollha li ġejjin miż-żejt, ma tkomx kapaċi li tieħdossib il-poplu tiegħek. E, kif nista' jkun pajjiż ikun fuq net f'dak li huwa provista ta' żejt imma l-ar fid-dinja ta' jiġi għal faqar u kondizzjonijiet imwera Dan il-faqar iwassal għal violenza eh, eh, soldati ma mhux motivati, il-popolazzjoni eh, bla bla ehm, li mandom xejn, ovvjament ikun ispiċaw vittmi ta' dan il-ċiklu vizzjuż Nistaw naraw jek nistaw ntejbu il-politika ta' zvilup ta' naġi firri sinjali mux bis fil-klim imma fil-fatti. Grazzi. Revoli Pagazzordundua. Grazzi. It-tfal huma l-futur, it-tfal li huma l-futur tagħna l-akademiċi, l-violenza sessuali, jizduża eh, eh, eh, pala arma unek f'dan ir reġun għed jiridu l-iskejjel, jiridu niproteġu it-tfal Niġerjani u l-komunità tagħhom. L-iktar vulnerabbli jdu jkunu l-priorità sħiħa tagħna fin-Niġerja u għalhekk nippreżentaw is-soluzzjoni hawnhekk u ma ninsewx il-każ tan-Niġerja u speċifikament il-każ tat-tfal. Eh, l-obbligu tagħna illi huwa li obbligu lejna fosna bħala komunità internazzjonali. L-onorevoli Koraw. President, meta ħna nitkellmu fuq is-sitwazzjoni ta' tfal fin-Niġerja, ġifiri, sfollamenti minħabba Boko Haram, ovvjament mela rridu nirreferu għas sitwazzjoni fin-Niġerja li huwa l-iktar pajjiż rik fl-Afrika imma minkejja li huwa l-iktar wieħed għani għandu l-iktar faqar. U dan huwa paradoss kbir. U ovvjament hemm dawn is-sitwazzjoni kien iddiskruvu. Miljuni ta' tfal qegħdin jħarbu, miljuni ta' tfal li fej l-UNICEF qed jikkundannaw il-gvern għax laqas bissem fandi għal drittijiet bażiċi pal huwa l-ilma. U allura rridu naħdmu biex nippruvaw naraw kif dawn il-fondi jaslu. Ma nistgħux ninsew ħaġa oħra ġifieri Niġerja u matfa qed qed jużaw it-tfal bħala soldati. U anki dar huwa suġġett fejn aħna ma tistax qegħdin nagħmlu affarijiet. Mhux qed nitkellmu biss fuq in-Niġerja imma fuq dan is-suġġett. Irridu naraw li meta dawn it-tfal jitneħew mill-milizja jintefgħu f'programm ta' riabilitazzjoni u integrazzjoni u mhux kastigati bħala soldati. Grazzi. Onorevoli Panzeri. Grazzi President. Fin niġerja l-insikurezza li huwa maħluq mill-grupp armata Boko Haram, mill-qawwiet militari, l-gruppi ta' difiża ċivili Eh, waslu bi il-fuq minn miljun u erba' tifel u tifla ġifri janki dawk ta' taħt il-ħames snin biex jitilqu minn djarhom u jaharbu. l sitwazzjoni militari sejra allar minħabba l-problemi alimentari tajba biex għaxxorb xorb u servizzi ta' saħħa dawn it-tfal edin eh, f'ċiklu ta' violenza minħabba s-situazzjoni mwer l edin fija u għafna minnhom jispiċċaw fi gruppi armati jaħdmu fi emmek il-bniet jinħatfu, jiġu stoprati, kollom eh, abbuż fiziku fuqhom u violenza oħra. Hawnhekk ir-riżoluzzjoni u jattalba tagħna biex aħna nagħmlu nġildu sew kontra din il-problema kbira bħala komunità internazzjonali minn nibdew l unjoni Ewropea. Grazie onorevoli Helbuk. Grazzi President. Is-sitwazzjoni fin-Niġerja hija drammatika. Boko Haram sa frattant għamel um, um, patt ma' Daesh u għaw dell-alleanza tal buax tal-biza li edha emmek biex eh, it-infirx mal-kontinent dik l-ideja eluf ta' nis eh, inqatlu minn Boko Haram, eluf sfollati, ħafna minnhom tfal, u nġerdhom fost l-akbar ammont ta' tfal li mhux qegħdin imorru l-iskola minħabba terrorizmu ta' Boko Haram aħna smajna diġà minn kelliema fuq di. Hawnhekk il-komunità internazzjonali trid eh, tagħmel tajjeb għal wedid tagħha trid tiżżomm lajnuna li qalet li ħatati. Għalhekk nilqa' dak li tqal il-flus għal Boko Haram ħajjiżdied. Nasab illi hemm ċertu tama fin-Niġerja. Hemm ċertu kem ċertu bidla demokratika. il-gvern ta' Nigeria u rasaq programmi li eh, prometti ħafna fostom il-ġida kontra korruzzjoni ħarsin ta' tfal u nisa u l-mod kif il-militar um, tan Niġer u jindbad biex iġilet kontra Boko Haram. Nitamaw l il-program jieġi mwetta kif suppost u ħanamlu l-almu biex nappoġġaw dan ir-reġun, dan il-gvern biex naraw li dan il-program iġġid jirnexxa. Onorevoli Fistis Aysela. U s-sena u nhar it-tnejn jiena se nerġa' nippreżenta rapport ġdid fil-gvern ġdid fil-sitwazzjoni kera li qiegħed e, dan il-pajjiż minħabba din il-banda terrorista Boko Haram hija s-sitwazzjoni li jinsabu fiha eluf ta' bniet u tfajliet li ġew stuprati ġew imġela jaqilbu għall-Islam u anki jintużaw bħala qattila ehm, suwiċida u bat mbagħad titiżid magħhom dawn l-eluf ta' persuni li ġew spostati li ħallew djarhom u jinsabu f'sitwazzjoni prekarja ħafna fl-Ewropa ma nistax noqogħdu bidejna fuq zaqna qudin dan l-orrur. Aħna Eh, ma nistawx noqogħdu laqas nikkondaw l-affarijiet mod formali, imma rridu nagħtu appoġġ effettiv lil gvern il-ġdid u l-koalizzjoni ta' stati Afrikani li qegħdin jippruvaw jeħilsu minn din il-pjaga terrorista ta' Boko Haram. Gasanam eh, Sanchez Calden. Grazie. Signora President, Nigeria huwa l popolat fl-Afrika u sinjur ħafna wkoll fi ħafna riservi tal-żejt imma iktar minn 70 miljun persuna jgħixu taħt il-linja tal-povertà għalhekk hemm ħafna violenza dana mhux biżiss bżonijiet bżonnijiet eh, ta' għajnuna umanitarja imma aħna rridu wkoll nagħtuhom appoġġ rridu narawx aħna qegħdin nagħmlu aħna bil-politika komerċjali tagħna ma il tfal illi l-ewwel ibatu huma l-ewwel vittmi tal-vjolenza jiġu sekwestrati, reklutati u mbagħad eh, sfruttati sesswalment minn Boko Haram un mbagħad jitilfu drittijiet kollha tagħhom ta' tfal. L-Unjoni Ewropea tkun koerenti minn jekk aħna il-politika kommerċali tagħna tkompli tfaqqar lill afrika u ma nagħmlu xejn eh, ġust, aħna mbagħad ma nistgħux noqogħdu eh, nagħtu fuq wiċċna u ngħidu wara x'inhu jiġri. Dik hija l-koerenza. Grazzi. Grazzi kollega tad jekk kon xogħol tal-awturi issa fissem il-gruppi Fisan li pipi, Is-Sur Kelly. Eh, Gormagu pron oran vi vimi trilogs. Eh, Grazie, skużani, xin kont fi trilogi, dan ma punta soġġet importanti mez. U għanna bżon nħarsu fil-kontest tal-diskorsi illi kienu għaddajim fil-parlament tul din il-ġimgħa mal kanċillier Angela Merkel u l-President Hollande meta qalu li aħna għandna nagħtu ktar attenzjoni lill afrika nagħtu iktar appoġġ biex eh, għal suġġetti importanti u bidla fil-klima u żvilupp ekonomiku noħolqu ħajja ħjar għan-nies li jgħixu hemm. U meta naraw dak li qed jiġri fin-Niġerja Naraw għalfejn u kemmu diffiċli li nitrattaw kwistjonijiet pal huma Boko Haram u terrorizmu. Speċjalment dak li huma il tfal iż-żaza, il-bniet, subin u l-iskejjel. u bekk jistgħu joħolqu ħajja ħjar għal dawn in-nies u nkun nistgħu nagħmlu dan. Grazzi. Sur Kelly, blue card. Taċċetta, Mr. Rubig. Iva, grazzi, Sur President. Sur Kelly, x'inhi s-sitwazzjoni meta niġu taħriġ u edukazzjoni? Hemm possibiltajiet li niprovdu edukazzjoni u taħriġ fil-sfera pubblika? biex nasab nasabliċu kondizjoniet meħtieġa. Ivan dek raġus u Rubik, ħaġa li tiġi da kontra l-Boko Haram, ħaġa oħra li tistabilixi kultura li meħtieġa biex ikun l għalfin ta' drittijiet tal-bniedem u rispett tal-individwi huwa biss permezz ta' din il sistema ta' edukazzjoni li dan jista' jsejħ differenza kbira bejn ikollok sistema edukattiva sew u li t teqret il iskejjel li kif qed jiġri fil-Niġerja bħalissa. Ġifieri dan huwa mod fundamentali ta' kif wieħed jera l-problema u jekk dan ma jistax qatt ma jkun progress. Grazie, Onorevole Valenziano. Grazzi, Signora President aħna malar nidraw it-traċedji illi nkunu mdawrin magħhom bihom eh, ħafna wara nofsenarijiet u ħafna filgħodu nitkellmu dwar miljuni ta' persuni li qed ta' tfal, bnietu subin li qed ikunu attakkati u l-iktar ħaġa serja mhix illi eh, illi eh, nisir u il-ċans li edukaw ruħom, imma anki u kol edin nidraw il-ċifri u rridu nkunu nafu wkoll illi il dawk illi jagħtu il-flus aħna, jiġifieri dawk illi nagħtu l-flus biex dawn it-tfal jedukaw ruhom u sabiex imbagħad b'mod effiċjenti nkunu jistgħu jiġġieldu kontra Boko Haram, aħna ma minniex dak li għadna li se nagħmlu, aħna għadna jekk aħna li se nagħtu 3 euro, aħna għandna nagħtu tnejn minnhom lilhom pala dejn l-istati membri jridu iwet u dak illi għallu li se jamlu sabiex ikun possibli illi din il-barbarija fin nigeria tiqaf u nappoġġaw ukoll il-President. Belder kif ixalu unak adok sot eċ percben. Sur Beldev. Grazie, signora Ġej. Paragrafu 11 tal-risoluzzjoni konġunta Hemm sentenza nara stramba expresses its wholehearted sympathy for those who survived the blind terrorism of Boko Haram. Dini, per eżempju, l-eżempju ta' tifel erba' snin minn naħa ta' fuq ta' Nigeria dan tela mill-Knisja bil-Bibja fidej u l-Boko Haram l-estremisti ħadulu l-Bibja ramawilu fin-nar Hassam ipprova joħroġ il-bibja mill-nar u terroristi wadbuh ġonnar. Għagassja talla eċ baħaj. Imma għem fitmi, ħafna ħafna fitmi ta' Boko Haram, imma rridu iktar minn simpatija ta' għanna, zon protezzjoni internazzjonali. Iva naqblu ma kom mija kawnek. Nadu għal-Urba vadmen. Għazzi President, Komissarju, Sinjuri. Kod għala din, nitkellmu fuq il-Nigeria, fuq minn miljun tifel u tifla u ma sfullati. ħafna minnhom taħt tleta ta' ħames snin, sempliċiment għax jridu jmorru l-iskola. Dawn qed jiġu maqtula minħabba li jridu jitalmu. Boko Haram jibza minn dawk in-nies li għandhom opinjoni. U din il-verità beżejja tagħhom ġejja mill-armi tan-nar. Imma ma nistawx nibżaw minnhom aħna. U aħna rridu nkomplu mill pressjoni fuq il-President ta' Niġerja biex jħares tejn abbużi li l-qawwiet ta' Niġerja stess qegħdin joħolqu. nħarsu għin in-nisa li ġew stuprati f'numri kbar u npermettulhom li kollom abort jekk dawn jispiċċaw tqal minħabba l-stupru. Ningrazzja Sunir Mogherini u għal dan il-punti li għamlet. Grazzi, Onorevoli Obermeyer. Aħna smajna l-appelli tal-Unjoni Ewropea mill-Istati Membri biex jintensifikaw il-ġrida kontra Boko Haram. Iżda ftit ħafna sar. Eh, sissa il-tkeċċija eh, tan-nies minn djarhom, eh, naraw it-tfal li ma' soldati illi qegħdin joħolqu dawn il- jieħdu sem f'dawn il-attakki u bombi ta' suċidju, tfal qegħdin jaħarbu minn djarhom, nofs minn dawn it-tfal u l fuq minn ilma l taħt il-ħames snin u l fuq minn 250,000 tifel u tifla tkaċċew għal pajjiżi ġirien. Il-ġida kontra l-Islamizmu fin-Niġerja u il-terrorizmu tal-wax tal-Boko Haram irrit jiġi irrit nġilduħ imma ma tiċċejsa l ekon nazjonali ieħor tal rifuġjati issa. Ravoli Hetman. Grazzi, Sinjuri, President Sinjuri il-konflitt fin-Niġerja eh, eh, eh, waslet għal-qtil ta' ħafna nies. Kellu ħarsu għales qares ħafna nies għalih. 40% tan-nies fin-Niġerja tal-vitmi huma tfal til violenza sessuali m'hemmx ebda ċess għal edukazzjoni u saħħa pubblika. Din hija parti integrali suppost tal-ħajja tat tfulija ta' kull tifel u tifla. Aħna rridu nappoġġaw ukoll l-għajnuna umanitarja u jiena kuntent illi il-Kummissjoni approvdew il fuq minn 20 miljun euro milux u li ser jipprovdu aktar fondi. Issa rridu niftakru il ħtiġa tal-pajjiż u ħafna kbar rridu nagħmlu iktar. Grazzi kollega Isur Jaradowski. Minuta. President, Signori. Dan huwa dal qed isiru waqgħat ta' barbarizmu inkredibbli u jiena favur li l-Unjoni Ewropea jieħu ċertu passi illi jtaffu is-sitwazzjoni traġika tal-Naġerja. Nisa tfal u vittmi oħrajn. Irridu naraw illi l-awtoritajiet tan-Niġerja huma ikunu ikunu taħt pressjoni li jagħmlu xi ħaġa. Aħna rridu nitkellmu dwar dan. Wat trasparenti, minn ma ninħbew wara subajna. Jidu ngħidu kif inna l-fajt kif huma li dik is-soċjetà tobot il-Kristjaneżmu, l-insaja u hija xi ħaġa li aħna rridu nsemmu fir-riżoluzzjonijiet tagħna wkoll. Grazzi tassew Revoli Karazza Bild. Nos miljon ruħ, nofs miljon tifel u tifla tkeċċew minn darhom, ħafna minnhom separati u nfirdu mill familji tagħhom minn mindu terrorizmu ta' Boko Haram eh, infirex madwar il-Niġerja. Aħna rridu nikondannaw l-użu ta' tfal bħala l-sijera sessuali, mżwieġ, imġiel u attivitajiet terroristiċi u kull forma ta' violenza kontra tfal. Aħna l-qalbtana l-ubtana għandhom ikunu f'solidarjetà mal-familji temmek. Niftakru fuq il-binjiet ta' xibok li jisenaw nofsilu inħatfu u l għalu oħra ta' bniet illi jinħatfu f'Niġerja. Messaċ tanna nkun wieħed qawwi ma nsejnikomx u mintomx waħedkom. Imma tfadlinna x'naqtfu biex n-mobilizzaw l-Ewropa biex tingħaqad mal-bqija tal-komunità internazzjonali biex t-wiezen il-gvern ta' Niġerja u anki l-Unjoni Afrikana biex jħarsu tfal jisħarġu dawn il-rejati u jġildu kontra l-impunità. Iċ-tfal għandhom bżon affert bażiċi ilma, ikel, ken, skura ta' saħħa u edukazzjoni. Aħna f'dawn l-interessi tagħhom ħankomplu żomu fuq l-aġenda il-spirtu ta' dawn it-tfal fuq l-aġenda tagħna. Grazzi. Grazzi tassew. Mela dak naqbek nalqu kelli, issa tal-kellima, issa għamni tmin minn nies illi għandhom interess f'Catch the Eye. Issu bosh bali. Grazie, Signora Cher. Jien naqbel hawnhekk ma dak li tqalni ringrazzja l-awturi ta' din ir-riżoluzzjoni. Jien nirringrazzja dawk li tkellmu llum u nkundanna l-vjolenza li qed issir fin-Niġerja. E, palma qalu intqalu ċifri dil-qemqedin miljoni ta' persuni sfollati, eluf ta' tfal mejta u għal fuq minn 10 miljon tifel u tifla bla edukazzjoni fil-Niġerja e, ħafna separati mill-familji tagħhom jien fil-fema tiegħi jridu niddiskutu dan, ma nistgħux eh, nissottovalitaw dan sempliċiment għax dan ma jolqotniex direttament. Meta mqabbel mal-problemi tal-vant nofsani. Aħna jina aħna nħossu li kommissjoni tkun iktar attiva, nittama li kommissjoni jkunu l mesċeja biex eh, jagħtu għajnuna umanitarja li tfal u n-nisa eh, li qegħdin jgħixu huwa sfollati f'dan iż-żona u importanti mess li l-flejjes li huma weda mid donaturi jaslu li s sistema ma waslux. Importanti jkolli nitkellmu mal-President ta' Nigeria, grazzi, is-Sur Jurek. l President, ħafna xurilu aħna konna nejem naħzbu illi l-Boko Haram kien ser eh, jiġi meqleb u nirbħula. U li ħan mux nkun għedin nisimaw daqsek dwar din dan il-destin imwer tal eh, ta' dawn il-nies. Imma mux minnu. Dan u klim fira. L-autoritajiet kolla għandhom klim fira fin nigeria fil-verita. Xħarġ l-nofsinar eh, tal-pajis, tal-reġuni tal-Great Lakes, Eh, dan huwa wieħed mill-ikbar diżastri traġedji eh, ġeopolitiċi fid-dinja. U allura aħna mal-pajjiżi Afrikani u l-gvern ta' Niġerja aħna għandna naħsbu mhux biss fuq ir-riżoluzzjonijiet iżda fuq kif nistgħu neliminaw u niġildu kontra Boko Haram. Okay. Thank you very much. Uh, <clears throat> throughout Nigeria insecurity caused by the conflict between the Grazie, fin Nigeria, fin Nigeria il-nuqqas ta' stabilità u il-kriżi wkoll fil-Mediterran anke dawn l-aħħar attakki affettwat 500,000 tifel u tifla l-aktar post fejn hemm persuni spostati u dawn marru dan jammont tal 1.4 miljon ruħ. Dawn edin friskju li jispiċċaw f'ċirku eh, ta' kriminalità li jkunu anke sfruttati dawn il-gruppi. Minkejja il-talba li tingħata aktar għajnuna lil dan ir-reġjun, jiena nixtieq nuri it-ħassib tiegħi min-nuqqas ta' finanzjament li qed isir fil-pagamenti li qed isiru għall operazzjonijiet tal-UNICEF. Irridu nikkontribwixxu sabiex intemmu kemm jista' jkun malajr il-vjolenza ta' Boko Haram u jkun hemm aktar stabilità mal-pajjiż kollu kemm u nindirizzaw il-kawżi il ta' ta' din l-immigrazzjoni interna. Grazzi l-Onorevoli Kitcher. Grazzi tassew, Signora President. Il-terrorizmu l-lum il-ġurnata hija l-ikbar problema fil-dinja tagħna tal-lum. Iċ-ċittadini kollha huma medda, indipendentement mill-etniċità tagħhom jew fejn twildu. Il-barbarità ta' Boko Haram hija prova ta' dan. Din l-organizzazzjoni ta' terroristi hija taddida li qed dejjem tikbar s sigurtà tal-Afrika tal-Punent u għal raġun kollu kemmu dawn qegħdin ikomplu jaħtfu l-persuni jagħmlu attentati ta' suicidju u l-attivitajiet tagħhom qegħdin jinfluxxu ma' pajjiżi fil-viċin. Din hija raġuni għalfejn jien nixtieq nappoġġa l-Kummissjoni u l-dikjarazzjoni tagħha fejn qegħdin nappellaw il-Komunità Internazzjonali biex ikun hemm aktar finanzjament u għajnuna. Flimkien mal-Komunità Internazzjonali għandna nappoġġjaw il-President ġdid tan-Niġerja u u niproteġu din il-popolazzjoni kif ukoll natu għajnuna lill-vittmi. Grazzi, nati sal-mikrofonu lill-Onorevoli eh, Lockbiller. Le l-Onorevoli Castaldo. Grazie, President. Grazie, Sur President Jek naraw l-aħbarijiet li ġejjin minn Niġerja qegħdin naqraw ħafna dwar il-gwerra, ħafna ikunu tfal bejn li ħamsa u l-14 sena li jiġu użati b'mod vili biex biex ikunu kamikaz, biex ikunu soldati. L-UNICEF iddakjerat li 50 miljun euro minnhom waslu u 32 fil-mija L-Unjoni Ewropea u l-Komunità Internazzjonali li tagħmel ħafna iktar tibgħat iktar finanzjament ikun hemm anke miżuri biex nipproteġu l-ċittadini u biex dawn it-tfal ikollhom anke servizzi tas-saħħa inkluż l-abort u programmi tal-kupru soċjali. Iżda rridu nifmu li jekk ma nadottawx politika li tħares aktar lejn il-futuru fuq periodu twil ta' żmien u e, naraw qed jikkawża dan kollu il-faqar u l-korruzzjoni qatt maħna se nsolvu din il-problema la fin-Niġerja u lam kien iktar. Irridu għalhekk insolvu s-kriżi tal-lum u nevitaw il-kriżijiet tal-futur bli nibdlu l-imġiba tagħna. Grazzi tassew l-Onorevoli Petir. Grazzi. Jiena nixtieq nikkondanna l-azzjonijiet tal Boko Haram u l-krudeltà tagħhom ma' tfal speċjalment it-tfajliet. Mhux biss fin-Niġerja imma anke fil-Kamerun, fiċ-Ċad u fin-Niġer. Hija xi ħaġa inaċċettabbli li dawn it-tfal ma jistgħux imorru skola u ma jgawdux it-tfolija tagħhom. Dawn jittieħdu mill-familji tagħhom Jina nishtiq nisħaq illi dan il-grupp qed jattakki anke fuq Kristjani għaxa telef ruħ ġew maqtula f'dawn l-aħħar snin. 250 elf ruħ huma spostati u dinja għax jridu jaħarbu minnhom. Il-qtil li qed isir mill-Boko Haram huwa rejat u rejat kriminali u għalhekk rridu nikkundannawhom irridu għalek li nappellaw biex dan jentem. It-tweġiba tagħna għandha tkun ċara intemmu eh, inwaqfu l-finanzjament li qed jasal għand dan il-grupp terroristiku għandna wkoll insaħħu l-għajnuna monetarja li tittinata lil dawn it-tfal li qegħdin jaħarbu minn din iż-żona li u qegħdin jaħarbu minn dan il-grupp terroristiku. L-Onorevoli Marjas. Il-popolazzjoni tan Niġerja teħx fil-faqar u anki huma imċaħdin mid-drittijiet tal-bniedem m'hemmx demokrazija m'ħafna korruzzjoni u għalhekk il-Boko Haram jista' jkompli jikber u jespandi. Boko Haram jaħdem mill-qrib mal-Istat Islamiku jgħat kompli jisviluppa u jikber responsabbli għall-attentati, eh, bombardjamenti, sekwestri u li jistupraw n-nisa minn dawn l-aħar snin ħafna nis kellhom jaħarbu, miljon persuna kella taħrab mill-violenza ta' Boko Haram. Eh, issa aħna rridu naraw x'inhu mal-kawżi ta' din is-sitwazzjoni il-flus tal-beħ ta' żejt għandhom jispeċċaw għal-ġit tal-ċittadini mhux għal-ġit ta' Boko Haram. Mela wasalna l-aħħar kellim taħt il-proċedura KHDI. the Grazzi Sinjura President biex nibda nixtieq nuri eh, simpatija tiegħi mal-vitmi eh, tal-ġimma l-oħra ħafna tfal kellhom jaħarbu mid-djar tagħhom minħabba Boko Haram. U għalhekk aħna rridu nappoġġaw lin-Niġerja u l-gvernit tagħhom fil-ġida tagħhom kontra Boko Haram. Jiena nixtieq nilqa' wkoll id-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti li nistiednu l-President Buhari f'dan il-Parlament is-sena d-dieħla. Iva, hemm bżonn ta' għajnuna umanitarja imma u wkoll nappoġġaw il-Gvern tan-Niġer biex nindirizzaw il- il-kawzi ta' dawn kollu bħal faqar u l-inigwaljanzi soċjali. Hija xi ħaġa inaċċettabbli li pajjiż sinjur bħal Niġerja għandu żewġ terz tal-popolazzjoni tiegħu li qed tgħix fil-faqar. U dan iwassal għal radikaliżmu wkoll li issa qed isir dejjem aktar popolari fin-Niġerja. Il-Kummissjoni għandha tkompli tiġġielet il-korruzzjoni fiħdan li dijef. Grazzi. Grazzi, bekk ikkonkludejna il-proċedura kaċ tijaj naddu issa għal-Kommissarju Stiljanides. Grazzi tassew, Signora President, eżis kollegi, grazzi tal qegħdin tuni din l-opportunità illi nikkommenta fuq is-sitwazzjoni fin niġerja Mod partikolari s-sitwazzjoni ta' tfal. Grazzi tal-kommenti kom. Jiena kontem xarejn ilu zort dawn ir-reġjuni li huma mexxija li huma fejn hemm parteċipazzjoni ta' Boko Haram u hemm ħafna violenza li tħassibna ħafna. U għalhekk irridu naraw kif se nistgħu nagħmlu titjib għamilna progress permezz tal-autoritajiet ġodda tan niġerja flimkien ma' kooperazzjoni ma' pajjiżi fil-viċin. Iżda, il-terrorizmu qed ikompli għaddej u qed ikun hemm attakki kważi kuljum. Dan mhux biss qed ikompli iwassal għal inċertezza u nuqqas ta' sigurtà, qed naraw li ħafna tfal qegħdin jiġu użati bħala bħala arma biex jisiru dawn attakki terroristiċi u attakki suċida. Dinja xi ħaġa inaċċettabbli u għalek titlob li aħna nimpenja ruħna bisħieħ. Dan it-terrorizmu wassal għal waħda mill-ar kriżiet umanitarji fid-dinja. Il-numru ta' persuni spostati internament fil-grigal ta' Niġerja huwa iktar minn żewġ miljun ruħ fil-reġjun tal-Lake Chad kien hemm 700,000 eh, tifel u tifla li kellhom jitilqu mill-djar tagħhom. Dawn uffiċjali għandhom bżonn għalhekk ta' ken edukazzjoni u ikel. id djufija tagħhom tagħmilhom mira għal biex jiġu sfruttati aktar. Aħna din istituzzjoni qegħdin inkomplu insegwuha flimkien ma l-Unjoni Ewropea ma ġitus maquda u awtoritajiet oħra fil-post. Aħna qed nużaw numru ta' għodda differenti l-ewwel permezz ta' għanuna umanitarja l-Unjoni Ewropea qed tagħti għajnuna fil-qasam tal-kura tas-saħħa sigurtà li kell nutrizzjoni, ken, protezzjoni, ilma u sanitazzjoni U dan qed nagħmluh bil nifokaw mod partikolari fuq it-tfal. Il-Kommissjoni Ewropea qiegħda ila tmexxi dan kollu mill-bidu ta' din il-kriżi tal-Boko Haram. Fejn dis-sena kien hemm tnejn 20.5 miljun euro dis-sena u 42.5 miljun f'ar-reġjun kollu tal-Lake Chad. Għeddin kol nipruvaw nejnu l emmen JTF li għed tiġi mwaqfa mill pajizi konċernati u ammont sostanzjali intbat ukoll madwar 50 miljun imma mhux ma tlaħqux il-kriterju kollha biex jintlaħqu dawn il-fondi fil ġumat li ġejjin se nkunu qegħdin iċċaraw dawn l-affarijiet. L-Unjoni Ewropea tiffinanzja proġett kontra terrorizmu biex inaqqas ir-radikalizmu u l-estremizmu. Jiġu rispettati id-drittijiet tal-bniedem pertinijiet militari u li jkun hemm ukoll sistemi ta' komunikazzjoni anka fis-sistema ġudizzja, fis-sistema ta' ġustizzja fin-Niġerja taħt li dejf aħna qegħdin nindirizzaw il-kawżi ta' terrorizmu u għalfejn qegħdin jiġu mirati it-tfal mod partikolari u għannan fatti proġett għal protezzjoni ta' tfal u amministrazzjoni għal ġustizzja għaż għajnuna psikoloġika għal dawk li jkunu vruti f'konflitt l-armi u qegħdin ukoll ninvolvu l dawn it-tfal fil-grigal tan Niġerja. Dawn huma wkoll involuti f'din l-inizjattiva anke wara il-rapport tal-ġisma u fuq it-tfal li jkunu involuti f'konflitt bl-armi. Aħna qegħdin nagħmlu dak kollu li nistgħu biex nindirizzaw din is-sitwazzjoni ta' tfal li qegħdin ibatu minħabba il-violenza ta' Boko Haram imma ħafna mir-responsabilta ta' fidejn il-gvernijiet nazzjonali li jridu jkomplu jimpenjaw ruħom biex jgħinuhom u se jkomplu jaħdmu mal-ġnus maquda ma' soċjetà ċivili u l-msiħba umanitarji li qegħdin fil-post. Grazzi. Grazzi tassew, kummissarju, tal-kommenti tiegħek irċevejna seba mozzjonijiet għal rizoluzzjoni. Nixtieq issa